Bien, empezamos. Empezamos con la... Mela, ħenibdow bil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-ewwel net imorru għal l-ewwel punt tal-aġenda tagħna tal-lum. Il-komunikazzjoni u tal-laqa tal-koordinaturi l-ewwel net nixtieq ngħid li l-koordinaturi ħadu dawn id-deċiżjonijiet li ġejjin Iva, Iva, Iva, dak kien it-tieni punt tajt il-President, imma l-ewwel punt, l-ewwel l-aġenda ta' April ġiet approvata dak li kienu il- il- l-emendi li kien hemm għal dawk iż-żewġ għal dik li għal awtoritajiet kien hemm wieħed fuq ta' Taranto fuq it-Niġis u liħor Madrid fil-kwalità eh, tal-arja. Umbat u kol tkellimna fuq il-rapport tal-juri fl-adozzjonijiet u fil-rapport tal-libe fuq il-Mediterran umbat fuq u kol fu il-disabilitajiet u mat fl-2016 se nisposponu xi ftit minn dawn is-smiħ fuq il-dritt fuq il-karta ta' drittijiet fondamentali u mbagħad fuq id-dritt għal petizzjonijiet f'Ġunju u mbagħad fuq id-dritt tat-tfal ukoll din din ukoll hija jew workshop jew seminar. U da skont xi deċidu il-komita il-partiti rispettivi tagħhom. U qed nitkellmu li nintaqgħu qabel April tal-2015 fuq dawn il-gruppi rispettivament u mbagħad ir-rakkomandazzjoni ġew kollha approvati kif propost mill-Presidenza u rakkomandazzjoni fuq il-fatt illi l-petizzjoni fuq l randa ma deċidejna illi ma neġawx niftħuha u nalquha. Issa fuq il-kommenti fuq il-portal tal-internet u kol kienem ir-reazzjonijiet biex nivalutaw qabel il-10 ta' april u dan il-kuntest nistaw najdu Eh, il li kremu kon risoluzzjoni risoluzzjoni li ċiet adottata fil laqa tal-koordinaturi ta' koordinaturi u il-punt fuq il-fermi u kol Iva Surmejer. Θα ήθελα και στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας Mela, nixtieq li fil-parti fil pubblika tal-laqa tagħna nixtieq illi nesprimi l-menti tiegħi għal mod ta' il kif il-proposta ta' li sijar ġiet trattata fil rigward ta' smih pubbliku. E, u dan għal reparazzjoni tal-gwerra minnaħa tal-Ġermanja. Jiena e, e, e il-proposta tiegħi votaw kontra tagħha mill-PPE eh, u anka mill-parti tal-SND ki l-ITR, il-koordinaturi ivvitaw favur anka li jevdi u anka l-gwe u il-kollegi l-oħra astjenow. Illum il-punt għajjem reġa eh, diskutajnieħ Eh, u sar il-votazzjoni jimajna il-mentajter ġajtu ħanajt għalfej il pont ma, ma votawx fuq separat eh, bil ingant proċedurali minnaħa tal-presidenza, il-presidenza ta' din il-laqa għamlet pakket dwar ismiħ eh, eh, li ħajsir fl-axħar tal-2015 u 2016 u fil-pakket ma ġiċ inkluża il-proposta tagħna u inti tu ukoll isir votazzjoni fuq il-proposta b'forma ta' pakkett. Jiena assjenejt eh, f'dan il-vot għax ma illi eh, ma illi naqbel mal-proċedura tal-presidenza il-presidenza ma poġġieċ għal vot il-proposta tagħna għal dal bohra u il-gruppi li jixtiequ jivvutaw kontra ismiħ fuq il-reparazzjonijiet ġenerali iridu jiffaċċaw il-responsabilta dan kien ingan proċedurali neħinna id-dritt li aħna nivvutaw fuq il-proposti li namlu aħna u għalek li jiena qed nilmenta dwar dan il-punt noġġezzjona u ma jistax ikun inħallu il-punt pendenti ek, aħna ħan eżerċitaw id-drittijiet legali politiċi tagħna għax għandna niċċaraw li kwalinkwa grupp politiku li jkun jixtieq jivvota kontra proposta għal reparazzjoni tal-gwerra minnaħa tal-Ġerman għandu jkollu l-kuraġġ li jagħmilha b'mod tajjeb m'għandux jistaħba dwara proċeduri u inganni oħra biex ikun jista jevita il-votazzjoni favur jew kontra il-proposta eh, li aħna għajjemna. Naf illi il-mexxejja tal-PPE fil-Parlament Ewropew u anka tal-Grupp Soċjalista fil-Parlament għam jamlu um, starijiet minn ħadd ma jitlobhom u jieħdu pożizzjoni għal Ġermania kontra il-Greċja fir rigward tal-reparazzjoni tal-gwerra meta l-gvern Grek għajem il-pont E, e, e, ma ftitilu reġa għandu jkun hemm għandu jkun għal-kuraġġ li tkellmu dwar dan u għalhekk jiena kontra id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi għajjim il-punt fil-komitat u għandi dritt li nuħu kwalinkwa azzjoni li rrid jiena bħala ECR kemm legali kemm politiċi. Soledad, Iva, jiena nixtieq ngħid President illi Eh, jina, għet nibda, insomma, titla li naqra tempra, għax ma naqbilx man dak illi għet jintqal u laqqas nishtiq nidħol fil-debattitu, ma rridx li xaħat jgħid illi essendi eh, illi aħna li nmurru kontra, eġifiri jina għandi l-applikazzjoni tal-vot tijaj u jina jekk nivvota, nivvota għalix kif nivvota u għalek hemm sensibilità iva veru fuq is-suġġett imma jiena għandi dritt nivota kif U jiena qed eh, hawnhekk qed titla' li naqra t tempju ma nistgħux nibdaw nkomplu fuq dan is-suġġett. U għalhekk eh, hemm affarijiet li jistgħu eh, jisiru fejn suppost jisiru ma hawnhekk mhumiex flokom. U għalhekk jiena nixtieq insaqsi lill-Presidenza issa aħna ma nilqawx daw l-affarijiet mhuwiex floku. Grazzi ħafna Soledad Peter.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 proposti huwa il-dover tal-president tal-komitat illi uh, għandu uh, jiprofa jilħaq kompromess billi kollu nispeċi ta' pakket li kun konformi mar regoli. Aħna fil-fat imbagħad ivvutajna fuq dan il-pakket, iġifieri l-affarijiet imxew mal-proċedura huwa il dover tal-president illi meta jkun qed jagħmel imexxi il-laqa tal-koordinaturi jiprofa jilħaq ftehim fuq is u naħseb li kompromess tajjeb intlaħaq li jgħin lil kulħadd. Grazie Peter. il-kellim tal-Greċja, eh, mela, għal grupp ta' koordinaturi eh, tal-soċjalisti l-aħħar darba votaw kontra, tejt xtejt, kif ivvutajt jott, e, mhux xtejt, inti llum e, e, aħna konna titkellmu dwar id-drittijiet tagħna, aħna konna ridna ridna propost il-proposta tivvutaw fuqa, ridna kunu nafu eżattament minu kontra dan it-tip ta' smieħa il-smieħ ġifiri dwar reparazzjoni tal-Ġermanja fil-gwar tal-Greċja u min jixtieq jivvota favur jew kontra. Imma ovvjament eh, il-partiti, il-gruppi politiċi nkixfu kif jivvotaw issa f'dan il-pakketta tistaħbaw. Eh, eh, politikament ma tistawx tistaħbaw għax tkunu ħattu pozizjoni negattiva intom neħajtuna id-dritt li jkollna votazzjoni fuq il-proposta tagħna. Dak il-qajjimna aħna illum hawnhekk id-dritt ta' votazzjoni. Id-dritt illi tivvotaw dwar din il-proposta ġdida, din ma seħħiċ għax intom użajtu eh, l-ingan permezz ta' dan il-pakket tal-proposti. Dawk il-punt issa huwa maluq il-President għamel il-proposta l-koordinaturi li ġiet aċċettata mill-maġġoranza tal-koordinaturi ta' dan il-komitat u intom għandkom id-dritt illi mm, ma taqblux imma flaqa ta' qabel kena l-votazzjoni kif għalet solidad inti tlift tgħid il-President, issa ġena butajna anka fil-kompremess, għana ma naqblux għak inti għandek l-opinjoni tiegħek waħna natana. Issa nixtieq nitolbok illi ma terġax tajem dan il-suġġett għax inkella laqas jkollna ħin għal petizzjonanti li qegħdin hawnhekk għalek qegħdin hawnhekk dawn f'dan il-kumitat eh, biex jagħtu l-opinjonijiet tagħhom. Mela kien hemm emenda fl-eġenda tagħna il meċu l-punt 16 għal 15 u namluħ għal wara nofsenar. Jena nixtieq inqabbel il-punt naqqat il-punt 9 l 10 għax qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa u tajjeb li wieħed jitkellem dwarhom flimkien dawn. Iva, għandek raġun, naqbel miegħek perfettament, jekk il-koordinaturi l-ħarajn naqblu ma' dan u nisaw naqdu il-punt 9 u 10 u il-punt 16 jisir fit-tlieta. Naddu għalek issa il-minuti ġew iċirkolati jekk ma wħadd li jixtieq jikkummenta mela dawn huma approvati. Punto cuatro, Sì, que son las comunicaciones. Mela, l-aħbarijiet tal-istqarijiet tal-President, l-inizjattiva tal-ċittadini għandha aktar minn miljun firma li ħajkun hemm smieħ permezz tal-kumitat relevanti u um, f'tliet xhur wara eh, eh, dakin il-komitat um, tagħna huwa eh, responsabli ma kienem u koll involut il-Komitat tal-Agrikoltura u taħt l-artiklu 211 ħan uħorġu b'opinjoni u ismiħ ħajse isseħ fil-11 ta' Mejju tal-2015. Batna lista tal-petizzjonijiet lil um, membri petizzjonijiet illi eh, suppost eh, jibatu risposti jom imma jekk ma jindbatux dawn jiġu magħluqa u l-lista tiġi magħluqa. Eh, il-punt sitta, għad niskan dwar id-deċiżjoni tal-koordinaturi tiġi għamilta din il-ġivi issa ngħaddu għal punt seba ta' l-aġenda tagħna opinjoni fuq ir-rapport tal-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Jiena qed eh, nfassal din l-opinjoni u għalhekk eh, ħanitkellem dwar eh, din l-opinjoni. Kif tafu? kull sena ikunem hemm mill-juri ehm, għal komitat fuq l-applikazzjoni tal-liċi tal-Unjoni Ewropea. U dan brakta mal dan ir-rapport, mal dan din l-opinjoni, u wkoll l-opportunità para eh, sors ta' informazzjoni importanti fuq dak li ċittadini forsi jistaw jilmentaw fuq l-operat tal-Unjoni Ewropea u l-petizzjoni eh, titkellem ukoll fuq il-leġislazzjoni ta' komunitarja u l-iktar fuq dak li huwa l-ambjent, tas-saħħa, tal-konsum, tas-suq intern, taċ-ċaqliq ħieles tal-persuni. Rajna u koll illi eh, fil-2012 illi kienem bosta kazijiet ta' ksur ta' menti illi ġew eh, miftuħin u dawnu ma' kolla eh, ksur iġifiri minissa sa' din is-sena. U meta Lussemburgu kien hemm 27 stat membri jipparteċipaw fil-proġett pilota tal-Unjoni Ewropea bħala pjattaforma tal-Komitat biex ngħinu lil stati membri kollha u għal dawk li huma l-petizzjonijiet l-opinjoni wkoll jiena eh, kuntenta ħafna bil-fatt li nistgħu nsaħħu wkoll dan l-iskambju ta' informazzjoni mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nsaħħu u ntennu wkoll il kollaborazzjoni dejjem tmur għall-aħjar eh, minnaħat tal-Komissjoni u minnaħat jgħaj bħala presidenza iktar minnek ma nistax ngħid Nista' ngħid ukoll li l-emendi ta' 30 ta' Marzu ma stajniex ndaħlu suġġerimenti tal-ħodor minħabba li ma kienx hemm biżejjed żmien traduzzjoni, imma aħna wkoll se niġbru dawn l-emendi fit-test. Għal minnaħat jgħal kull ma nista' nagħmel li ningrazzjakom. Grazzi ħafna ta' dan ir-rapport ovvjament ma nħu post il-persona suppost kienet hawnhekk. Imma ovvjament nista' nieħu l-post tar-rapporter Rowan qed nista' irrikonoxxi x-xogħol min-naħa tas-Sinjura Estaras għamlet xogħol siwi ħafna u um, dejjem b'approċċ kostruttiv u għalhekk jiena eh, nista' ngħid il-rapporter ukoll qabad l-istess approċċ biex intejbu l-komunikazzjoni bejn il-Komissjoni u Ewropea ġifir u il-Komitat Parlamentari, u għalhekk dan il-kuntest bapra approċ kostruttiv kelmu fuq il-leġislazzjoni kif il-proċedimenti ġifiri tal-leġislazzjoni. U f'dan il-kuntest naraw ukoll l-operat ta' direttivi differenti. 28 sistemi legali differenti pjuttost diffiċla ċittadini tagħna, speċjalment meta jmorru minn pajjiż għall ieħor. Eh, u għalhekk huwa kien importanti li jkollhom strumenti fidejhom iċ-ċittadini speċjalment ċerti oqsma Eh, importanti fejn is-soltu forsi ikollhom ħabtu wiċċhom ma' ċerti diffikultajiet. Per eżempju xi ksur is-saħħa, l-ħarsin tal-konsumatur, is-suq intern, is-servizzi, etc. U wkoll nitkellmu biex ikun nistgħu insaħħu l-pożizzjoni ta' dawn l-istati membri u ċadidni tagħhom biex hekk ikun hemm biex ek eh, mħabba leġislazzjoni u liċijiet komunitarja kunem hemm ħtieġa li jkun hemm mekkaniżmu mhux biss għal dawk li ma sanzjonijiet imma wkoll ikun hemm ehm, mekkaniżmu ta' segwitu biex ikunu jistgħu jimxu dim iktar għal dik li jaqid fid dalt tal-Istituzzjoni Ewropea, inklusi wkoll dawn l-anijiet. U għalhekk nista' ngħid ukoll illi jena aħna għanna nasu valur pozittiv ħafna għal dan l-approċ pozittiv li kena ma' rapporter. Hemm forsi xi koordinatur ieħor li jixtieq jitkellem u jekk le ngħaddi il minnu fih il-kelma lil kummissjoni. Anzi, l-ewwel Peter, dispeċini. Äh, ich wollte erstmal ein großes Dankeschön an die Berichterstatterin richten, weil es ein ganz wichtiges Thema ist und äh, kann also den Vorschlag nur unterstützen möchte allerdings noch anmerken, dass ich äh Dan huwa punt importanti ħafna nista' nappoġġja l-proposta, però forsi anzi minix qed Għant qed nara problema li qed nara kemm il-darba f'dan il-kumitat, forsi kummissjoni tista' taħseb fuq dan għaliex aħna kemm il-darba rridu naħdmu mal-kummissjoni aħna bħala kumitat ikonna problemi ta' dialogu bejn il-kummissjoni kif ukoll l-istati membri kenna numru ta' eżempju, eh, anka reċentament ma' Repubblika Ċeka kenna problemi, anka f'Novembru li għadda fej għamilna talba lil dan l-istat membru ma kienx risposta li għam. U għalek, aħna nishtuq nistaqsu l-Komissjoni kif nistaw intejbu il-dialogu ma l-Istati membri, xini l-opinjoni tal-Komissjoni fl-axar mill axħar Dan huwa għanti din hija problema kbira għalina jekk ma jkonniex eh, risposta min-naħa tal-istat eh, membru nkunu qegħdin indewmu il xogħol tagħna. Naħseb qegħdin indumu iż ma naħsibx li huwa tal-Kummissjoni, però forsi aħjar ikonna dialogu aħjar mal-istati membri forsi nistaw nħarsu lejn dan l-aspettu kol bħala parti minn il proposta eh, Julia. Grazzi ħafna, eh, Peter. Issa lil-Julia. Fisem il ħodos eh, Grazzi ħafna l-relatur. Naħseb li din l-opinjoni issemmi din il-pozizjoni importanti li għanna. Aħna b'dan il-komitat kif ukoll l-esperjenza tagħna fil-tħaddim tal-Liġi Ewropea, aħna kuntenti li nissimgħu illi xi proposti mill-emendi li għamilna aħna sa jitqisu u meta tqis l-esperjenza li għandna aħna huwa importanti illi dan il-kumitat ikun involut iktar mill-bidu net fejn għandu x'taqsam ir-reviżjoni tal-liġi Ewropea dik kurrenti apparti minn hekk f'każijiet ta' sur fej kienem eh, anka xi verdet il-Kummissjoni tqis illi dawn id-deċiżjoni tkun infurzati fil-prattika, grazzi. Grazie Julia. Dej la palabra la Kummissjoni. Grazzi ħafna Julia, issa nagħti kelma mela lill-Kummissjoni jekk jogħġbu. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-li qed permettunna nagħmlu reazzjoni tagħna. Grazzi wkoll għal dan l-abbozz ta' rapport li għadna kif irċevejna. Forsi notajtu illi fil-rapporti annwali tagħna inkludejna rapporti dettaljat eh, dak li ġara mill-petizzjonijiet li irċevejna fuq paġni 13 u 14 lista twila ta' l-oqsma illi kienu soġġetti għal petizzjonijiet li anka indirizzajna fil-ħidma tagħna anka fuq il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea hemm oqsma fejn kien hemm numru tal-menti anka eh, fuq l-ambjent u anka kwistjoni ta' ġustizzja illi jissemmew ħafna dawn kienu l-menti illi rċevejna b'mod dirett minnaħa tal-ċittadini fuq il-ġustizzja nista' nikkumenti iktar fuq dan l-abbozz ta' tar-rapport anke fuq id-drittijiet tal-bniedem hawnhekk aħna qegħdin naħdmu taħt aki u inħarsu lejn id-dritti tal-bidem l-istess perspettiva u aħna bħala kummissjoni għandna l-mandat illi nħarsu lejn il-liġi Ewropea u kemm din l-istess liġi tkun trasposta u koll inklusi ġifiri drittijiet fundamentali. Għawnek għedin nilqaw u koll il- il-fat li għanna nqas direttivi, pero minix ċert eżattament għanix nifirħu fuq għal-ħagġa jew le. Apparti minn hekk, fl-2013 kellna 761 proċedura ta' ksur, però 731 minnhom u qabel ma kellna verdet minnħa tal-qorti għaliex għaliex sar dak li kellu jsir. U jekk taqblu aħna nixtiequ nibatulkom din l-informazzjoni biex ikolkom l-informazzjoni korretta fil-rapport ta'kom. Aħna Naprezzaw u koll li joġobkom il-proġett pilota tal-Unjoni Ewropea illi mill-2008 sal-qodda importanti ħafna sabiex inkunu nistaw namlu dialogu mal-istati membri qabel ikun hemm il-ftuħ ta' proċeduri ta' ksur. u għanna rati tajbin ħafna fuq li dawn varjaw bejn l-istati membri. Anka fejn għandax taqsam il-rata ta' rizoluzzjoni. Fl-aħħar, il-kooperazzjoni mal-istati membri ħaġa li diġa issemmiet semmiet kruċjali għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma l-istati membri huma responsabbli mill-implementazzjoni u mhux il-Kummissjoni nifmu li kun hemm rrida differenti aħna għandna lodda tagħna fejn għanda staqsam il- fejn ikun hemm ksur illi dawn dinja għodda illi napplikaw u għaparti minn hekk hemm koll qorti tal-ġustizzja. aħna lesti illi niddiskutu kif nistaw intejbu din l-odda u anka niddiskutu ma'kom kif nistaw intejbu l-proċedura. Bħalissa ma tantx nista' nagħtikom iktar dettalji fuq dan, però naħseb li sta jkollna diskussjoni interessanti. Fl-aħħar mill-aħħar fuq il- kuntat li għanna aħna ma dan il-kumitat, aħna lesti li nisimawkom. Rridu nkunu ċari. Meta nħassu lejn każijiet individwali, ovvjament, hemm xi red lines li rridu nsegwu fejn għandu xtaqtam il-trasparenza. Pero f'dan il-qasam aħna qegħdin nippruvaw nagħtu l-iktar informazzjoni li nistgħu nagħtu aħna nixtieq nkunu nafu eżattament lejn xi tridu tħarsu intom x'tixtiequ tindirizzaw. Għaliex aħna kuntenti li jkollna dan it-tip ta' skambju. Punt ieħor li sema f'dan id-dokument, punt importanti il pjani ta' implementazzjoni li huma strumenti importanti ħafna għalina dawn huma strumenti li aħna infasslu bħala prevenzjoni biex nevitaw li konna problemi ktar tard pero dawn ukoll jiddependi ukoll mill-mod ta' kif jimplementawhom il-stati membri li xi ħan nistgħu nabbozzaw ħafna affarijiet fuq il-karti, però jekk dawn ma jiġux aċċettati ma tantx ilħuq il-miri tagħna. Però ovvjament dawn iġdu mal-esperjenzi tagħna, grazzi. Eh, Peter. Grazzi, Peter. Ich habe mal eine Nachfrage. Also ich habe mit der Kommission... Äh, Grazzi, kemm għal dawn il-kummenti. Il-kummissjoni dejjem hawnhekk tkun, però l-problema tiegħi hija il-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għalfejn indumu daqshekk biex nirċivu r-risposti tagħna minn tal-Istati Membri u kif dan nistgħu dan id-dialogu nistgħu ntejbuh. għaliex fl-axar mill-axar dawn il-petizzjoni ta' fadra birridu il-kooperazzjoni ta' l-istati membri. Pero dan id-dialogi tidum wis. Xini l-opinjoni ta' kon fuq dan? Grazzi. Signora Rivasi. Merci, moi je suis tout à fait d'accord. Grazzi, jina naqbel mal-kollega tijaj fuq l-intervent tal-istati membri, ma billi titkellmu fuq iċ-ċifri jiena nixtieq inkun nafa n-numru ta' petizzjonijiet kemm kien hemm minaħa tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tista' tina ċifri tajjeb wis il-proporzjoni jekk jogħġbok mela minaħa tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Jekk jogħġbok, President. Grazzi lilek. Issa l-Kummissjoni jekk jogħġbok tista' twieġeb? as regards the members Pero ndo xaqsmu l-istati membri huwa importanti li nkunu nafu x'inhuma, anzi min huma dawn l-istati membri illi mhumiex qegħdin jagħtu risposta tagħhom fil-ħin. Mill-esperjenza tagħna ma tantx kien hemm differenzi. U oh, mistoqsija kien hemm mistoqsija oħra fuq l-Italja. biex nirrispondik. Mux għotni nidħol fuq analizi, pero dawn il-pajzi kienu l-Italja, Spanja u Repubblika Ċeka li ma tantx koperaw maħna, jew domu ħafna biex jirrispondew. Di mhux xi analiżi m'għandix figuri. Però eh, anka qabel kien anka l-Bulgarija ma din il-lista. Il-mistoqsija tiegħi hija hemm xi tip ta' ftejim li ħana ma nafux bih li dawn iridu jirrispondu fil-ħin. Għalli xaħna għanna petizjoniet li fuqom għadin nistennew risposta. Iva Ngon għoddu nipposponu il-xol tana għal-mejju għalix ma nistawx naħdmu minna l-risposta tal-istat membru għadna nistennew din ir-risposta volja din hija kwistjoni urġenti. Mela, tejtu kummissjoni. Il il-kummissjoni iva għandha dawn it-tip ta' ftejmiet, irridu l istat membri jridu jirrispondu sebejn ġurnata u fejn għandha x'taqsam proċedura formali aħna nistennew illi jirrisponduna lura fi żmien xarejn. Din kienet il-sitwazzjoni, anzi il-prezzi normali għal snin sħaħ. Jekk ma jkunx hemm risposta dawn jistgħu anke jitolbu għal eh, estensjoni. U aħna ġili tajna estensjoni ta' xar jew xarejn, però mhux iktar. Mhux iktar mill-perjodu inizjali. Hekk naħdmu aħna issa kif intom tistgħu tagħmlu dialogu mal-istati membri din hija kwistjoni oħra. Aħna bħala l lesti illi ngħinukom. Però nafu li hemm laqgħat bilaterali bejn l-istati membri u dawk illi għandhom bżonn xi tip ta' pariri. U aħna lest illi nwassu dan it-tip ta' messaġġ, però ftejim in-nifsu għax ħaġa kompletament differenti. Aħna bħala kummissjoni Ma nafx kemm għandna mandat biex tkun intermedjarju. Aħna nagħmlu ħafna affarijiet, però dan le. Fuq numri statistiċi diġà spjegajtlek illi fl-2013 kena 761 proċedura imnedija kontra l-istati membri u minnhom 731 ma nafx eżattament kemm tiġi f'perċentwali, naħseb madwar 90%. Dan l-ammont ta' proċeduri u qabel verdett tal-qorti dawn huma il-figur uffiċjali għal 2013. Jekk qed nitkellmu fuq il-petizzjonijiet biex inkunu onest m'għandix dawn in-numru qudiem hawnhekk. u laqas ma msemmin fil-rapport. U għawnek isna aktar nitkellmu fuq il-menti il ġenerali. Mux qed nagħmlu differenza bejn dawk li għaddu il komitatu u dawk li għaddu għal kummissjoni U għalhekk ir-rata forsi tkun l-istess dawn dawn l-10 fil-mija tal-każijiet kienu l-każijiet fejn kellna verdett tal-qorti każijiet li nħarsu lejhom mill-qrib għaliex il-Kummissjoni trid tkun ċerta li jkun hemm ċerta e- eżekuzzjoni fuq il-verdetti tal-qorti. Fejn għandhom xaqsmu sanzjonijiet. Tal ma jkunx hemm eżekuzzjoni ta' verdett tal-qorti. Nittama li ikkjarifikajt dak li Muy bien. So Tajab wisq. Iva jtjoġbok. Dan ifisser illi fuq 131 petizzjonijiet ġifiri em eh, li dawk setaw jispiċċaw. Imma ġifiri 30 li eh, kienu suġġett ta' sentenza mill qorti tal-Ġustizja Ewropea ġifiri tista' tgħidli tista' tkun naqra iktar preċiż jekk jogħġbok sinni prova bil-Franċiż mela biex nirrispondik. Mela, għadna 700. Eh, proċediment kontra l-Istat Membri, 28 Stat Membru. Dan ifisser illi aħna batna litri biex komparixxu retri ta' motivazzjoni u, aħna wkoll eh, informajna lil qorti imma ċerti minn dawn il-każijiet ġew solvuti għax l-Istat Membri aċċettawhom għamlu dak li suppost kellhom jagħmlu. U fil-fatt Ir-riżultat huwa illi f-31 biss, iva, 31, anzi 32, il-qorti ħalġet bis-sentenza. Dan ifisser 10% tal-każijiet kollha li aħna bdejna bħala proċediment ta' ksur, il-qorti ħarġet bis-sentenza tagħha. Umbagħad dan eh, din is-sentenza ġiet imwettqa mill-istati membri u kol blajnuna mill-Komissjoni għax il-Komissjoni segwi miqrib ħafna dawn is-sentenzi. Nittama illi issa konċar. Bali, Tajab wis, grazzi ħafna. Mela, 31 ta' marzu u l-votazzjoni ta' petizzjoniet huwa għaprevista l-5 ta' Mejju u l-plenarju ta' 6 ta' 6 ta' Lulju. Issa immorru għal punt fuq il-petizzjoni numru 8 u għedin nitkenmu għawnek minn petizzjoni minn Paul Mangen dwar il-kanċellazzjoni ta' kontrat dwar assikurazzjoni ta' saħħa li kopri spes tal-istat Kazif li persuna tmur fl-istat membru ieħor. Jataw eh, il-petizzjoni u għalhekk ngħaddu il-kelma mal lowel anzi Leonora nadilek il-kelma. Dispeċini, jina xtaq nitkellem mux fuq dan il-punt, imma fuq il-punt ta' qabel mill-President fuq ismiħ għal petizzjonju liċe biex niċċara l-affarijiet għax id-dispeċini għet interrompikom imma bħala membru tal-Komitat Envi aħna saqsejna permezz tal-koordinatur tagħna illi kunem il-Komitat Envi li ġie assoċjat ma' liċe għax naħsbu illi il-Kumitat Agri u tal-Petizzjonijiet hemm bżonn ikollhom il-kontribut ukoll tal-Kumitat tal-Ambjent għax din nittrattaw mhux biss kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-benessri tal-annimali imma tas-saħħa u għalhekk huwa importanti wkoll anki din is-sigurtà għal ċittadini Ewropej u għalhekk xtaqt inkun naf jekk għandkom xi aħbarijiet ukoll fuq il-fatt li l-Kumitat Enviġi assoċjat għal dan il-punt. l-o servicios técnicos. Iva, servizzi tekniċi qed jgħidu li Iva. Tajjeb u is, mela issa immorru għal petizzjoni numru 8 kif kontet rajt imresqa minn Paul Mangen. Mhux hawn u għalhekk ngħaddu l-kelma lill-Kummissjoni. Lukas jekk Thank you, Madam Chair. Actually, the Commission. Grazie kummissjoni tifhem kemm importanti din il-kwestjoni. Infatti kemm il-darba nirċevu l-istess petizzjoni mill-istess eh, persuni. Il-punt huwa illi l-intraleġislazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea hija Eh, bazata fuq żewġ pilastri il fostom il-ħelsien tal tal-kontratt. Dan ifisser illi il-konsumatur jista' ikollu assigurazzjoni minnaħa ta' kumpanija fil- pajis tijaw jew inkella minn kumpanija illi hija attiva taħt, eh, taħt trattati fil-pajis tijaw. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tistipulax il l-kumpaniji jkunu attivi fil-pajizi kollha. Prinċipju ieħor huwa il-ħelsin tal-kuntratt iġifieri kumpaniji u konsumaturi jistaw jaqblu fuq numru ta' termini ta' assigurazzjoni fostom l-iskop ġeografiku u jistaw jeskludu il-benefiċċi illi jinataw minnaħa tal-kumpanija ta' assigurazzjoni fl-istat membru. Bħalma qed eh, diġa' qegħdin nippruvaw intejbu il-sitwazzjoni għanna anka eżempju tajjeb fil-direttiva tal-assigurazzjoni tal-karozzi fejn għandax taqsam il-third party insurance fejn emmek għanna prinċipi illi ifissru illi min is-suq għandu assigurazzjoni mill-kumpanija u meta jkun hemm incident il-kumpanija il tijaw, il-kumpanija li kollu sigurazzjoni maħħa ta' ti fl-istat membru li jkun ijat fih. u dan nistaw forsa napplikaw kol għal assigurazzjoni differenti per eżempju l-assigurazzjoni ta' s-saxħa. Kiri intervenir, t-kordi. Grazie, ħafna hemm forsi xaħati ħadd minn fost il-kwadraturi li jixtieq intervjeni jek jogħġbok Peter. Ja, ähm, <clears throat> die Frage geht jetzt fast an meine Kollegen im Ausschuss. Iva, il-kustjoni il-mistaqsija fil-fat tmur lej il-kollegi fil-komitat qed inħarsu lejn il-liġi tal-assikurazzjoni u jekk l-assikurazzjoni tas-saħħa tistax tkun applikabbli fi stati membri oħra. f'dan il-każ partikolari il-policy um, tista' tiġġedded biss permezz ta' żieda fl-ispejjeż. Il-nistaqsija tiegħi għal kollegi tiegħi hawnhekk. Minnaħa għandna din il-situazzjoni eh, fej ma tantx nistgħu nagħmlu wis għax l-affarijiet huma konformi mal-liġi, mal-Kummissjoni qalet ukoll li hemm bżonn li niċċaraw eh, l-affarijiet u hemm ħtieġa ta' aktar studju. Allura jiena nistaqsi lil kollegi x'sanna nagħmlu, għandna nagħlquh dan il-punt jew għandna nikbu xi rapport jew opinjoni eh, x'għandu jkun il-pass li mistana. Alguna intervenzion mas? Bien, eh, solo una proposta. Grazie ħafna jiena għandi proposta brafta ma dak li qal Peter jide il għal għaltinna illi qed valuta l-applikazzjoni u trasposizzjoni ta' din id-direttiva u għalhekk nistgħu noħorġu proposta u waqt li għedin nistennow għedin l-evalwazzjoni mennaħa u ta' transpozizjoni mennaħa tal-Kummissjoni u hekk nittamaw li l-Kummissjoni tkun tista' mbagħad tinkonkludi meta tiġi fit-tem ta' trasposizzjoni tagħha. Taqblu mela ma' din il-proposta tiegħi tajjeb ħafna. Mela, mela, nkomplu għaddejjien. Issa murru għal punt eh, disa tal-aġenda tagħna petizzjoni numru 9. Hemm ħafna petizzjonijiet waħda wieħed sitta tlieta ħamsa u fuq il-ftejim ta' kummerċ ħieles bl-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u riskja relatati mal importazzjoni tal-ikel mill-Istati Uniti. Petizzjoni oħra wieħed disa' sitta xejn fuq is-sospensjoni tan-negozjati mal-Istati Uniti għal ħolqien taż-żona ta' kummerċ ħieles, petizzjoni 2721 biex ikun hemm iktar involviment ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati ta' TTIP u l-petizzjoni 2859 li għandha 120 firma fuq it-tafta li għaddej bħalissa. Iġifiri dawn huma l petizzjonijiet kollha għana xuħut hawnhekk u aħna qed naqdu dan il-punt mal-punt 10 din hija l-opinjoni fuq ir-rakkomandazzjoni u negozjati tal-Kummissjoni Ewropea tal-Investimenti ġifier nitkellmu fuq it-TTIP, sħubija transatlantika ta' kummerċu ta' investiment. Hemm Bruno Kram u nista' nagħtu l-kelma li dan il-petizzjonant u mbagħad inkomplu għaddejjin. Issa, Issur Bruno Kram. Sehr geehrte Vorsitzende, Mitglieder der Kommission. Signori, eh, membri tal-Komitat, membri tal Parlamento Ewropew, Meta jina e prezentajt il-petizjoni, um, eh, il-ftejjim kien tiġa beda. Issa bl-impen tal-soċjetà ċivili l-affarijiet inbidlu. Il-FTA se jkun eh, bħalma ġara fil-passat minna eh, mingħajr konsultazzjoni mal-ċittadini u il-kumpaniji il-kbar jingħataw il priorita fuq il-ħtiġijiet taċ-ċittadini. Għanna bżonn illi Eh, eh, eh, Brussell u il-Parlament il huma fil-fatt involuti f'dawn l-affarijiet u ma mm, jafu kif l-affarijiet qed isiru fuq l-internet, jafu li hemm bżonn ta' aktar trasparenza. Ma jistax ikun li xiftit elit jiddeċidu huma għal kumplament ta' ċittadini ta' dinja il-ċittadini edin ġo vaku mandom lebda influenza fuq dawn il-ftejemiet globali. Il-kapitalizmu Eh, anka fuq livell nazzjonali qed eh, ikun suprem fuq l-ekonomija soċjali. Eh, ma dawk li huma b'saħħithom li jiddeċidu jekk liġi internazzjonali tingħata priorità fuq ġurisdizzjoni nazzjonali bħal fil-sejjim ta' TTIP allura ċittadini jrid ikollhom id-dritt li huma wkoll jitkellmu għax barra mill-partiċipazzjoni aħna nixtiequ li jkun hemm trasparenza għandna id-dritt illi naraw illi id-dokumenti ta' negozjati illi eh, qegħdin jimpinġu fuq id-demokrazijiet tagħna. Grazzi għal ħafna attivisti aħna nafu ħafna fuq it-TTIP, nafu fuq il-lobbyist, fuq il-kumpaniji multinazzjonali u il-rappreżentanti eh, illi qed irrappreżenta jiena jridu aktar trasparenza, jridu Eh, illi ikunem eh, kollox imħares l-ambjent, eh, l-affarijiet tas saħħa u l-affarijiet l-oħra kollha anke dawk ambjentali u għalhekk aħna irridu nistaqsu jekk għandix bżonn illi konna lil dawn il-multinazzjonali illi taddi dejjem tagħhom dawn edin eh, ikunu supremi suprem anka fuq il-parlamenti nazzjonali tagħna li huma eletti b'mod eh, eh, legali kulliġi eh, Ewropea se tkun sottomessa għal eh, dan il-tejjim transatlantiku u il-kussjoni għalek hija jekk aħna ridux tasaw li dawn il-multinazzjonali ikomplu inaqru mid-demokrazija tagħna u eh, jekk aħna naċċettawx din in-nuqqas ta' trasparenza u li dawn temiet isiru fi kmamar u maluqof minn wara il-kwinti. Aħna nixtiequ li problemi globali jiġu Eh, solvuti bil-kooperazzjoni eh, eh, ta' ċittadina irridu aktar ħarsin tal-kummerċ internazzjonali u ma rridux um, ftejjemiet li komplu jaksu l pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw E, e, nkunu jisna għedin imbeħu l-ħajja privata ta' ċittadini f'din l-arena publika minajra lebda e, vuċi li ċittadini aħna nix nkunu nafu eżattament qed isir um, miljon firma li turi ċaċ ixtieq il-ċittadini dwa aktar trasparenza id-dritt ta' deċiżjonijiet ma ridux il-ftajim kif inhu palissa qed dwar id-demokrazija għannu għasa partiċipazzjoni hija bandira ħamra fir-rigward ta' dan il-ftajim huwa sint sintomu ta' sistema li qed tinkiser u tinqasam u hija bbażata biss fuq rati ta' arbitrazzjoni. Aħna eh, eleġġejna lil eh, membri parlamentari nemmnu fid-demokrazija u nemmnu fl-Ewropa u nisperaw li l-membri ta' dan il-parlament eh, ma jiffirmawx il-ftejim li ħaj naqqar id-demokrazija fl-Europa kollha. Ma jistax ikun illi aħna li fdajna fikom issa intom ma tagħtux kasna, aħna l ridna l-vuċijiet tagħkom hawnhekk wara il-Kunsill uh, Ewropew intom tistgħu tgħidu iva jew le intom għandkom eh, tużaw id-demokrazija hawnhekk u kif huma l-affarijiet palissa mem l-ebda trasparenza fil-fejjem ejdu le għattitib minħabba li mandux eh, trasparenza mandux partiċipazzjoni eh, demokratika għal ċittadini Ewropej. Mikrofon jekħoġbok għal-President. Mikrofon jekħoġbok għal-President. Lorenzo Terzi? Lorenzo Terzi. Kram uh, uh, Grazie ħafna li Sur Kram u nishtiq nirringrazzjak President u Sur Kram tajtna l-possibilità li qegħdin hawnhekk u nipprovaw niċċaraw xi ftit mitħassib illi issur sur Kram ukoll tkellem eh, fuq u fil-petizzjoni tiegħu. Il-żewġ suġġetti ta' tħassib fil-petizzjoni u mis-sur Kram huma it-trasparenza jew eh, ħilta eh, nqasa trasparenza tal-fejm ta' TTIP illi forsi tidbaxxa il-standards oljin ta' sigurtà alimentari tal-Unjoni Ewropea. Jiena hawnhekk fis-semi direttur ġenerali tiegħi fil-Kummissjoni na personalment responsabbli tan-negozjati għal kapitlu hekk misejjaħ fitosanitarju ġifieri tas-saħħa tal-planti u ġifieri l-standards u r-regoli fissati mill-Unjoni Ewropea u dan ukoll wara in-negozjati tal-ftehim u nixtieq nibda jekk tippermettuli billi intenni dak illi aħna poġġejna fis suġġett fil-petizzjoni, iġifiri mhux se jkun hemm riskju f'dawn in-negozjati illi dawn l-istandards li tal-Unjoni Ewropea jitbaxxew fuq il-saħħa tal-sigurtà tal-iker. Nixtieq nagħtukom xi dettalji minn mindu abbozzejna t tweġiba negozjati baqgħu għaddejjin u l-Kummissjoni bla preċedent għamlet eżerċizzju ta' trasparenza fuq dan it-test. Dan it-test ma' test oħra ta' kapitli oħra ġi publikat. Pala inizjattiva tal-Komissarju Malmstrom fuq is-sit internet tal-Komissjon ġifiri il-pubbliku is-sur Kram il-Parlament daw kollha li qegħdin fid-dinja tagħna jistgħu jaraw li mhu it-test tal-kapitlu fito-sanitarju ta' TTIP mill-perspettiva tal-Kummissjoni. Il-kollega tiegħi tad dici Trade se jidħol iktar fid-dettall għal dak dik li hija trasparenza mal-Kummissarju Maret Oltre, Maret Lilin u reading room adattata poġġiet il-test tan negozjati li inkludi il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dik tal-Istati Uniti dan li se jkompli matul in negozjati kollha. Walek minn dan l-eżerċizzju il-pubbliku jista' jara li l-approċċ tal-Kummissjoni mu xejn affattu illi baxxi l-standards, anzi bil-kontra nixtiequ nippromovu l-standards tagħna. Dan il-ftehim għalina hija opportunità għas-settur agroalimentari. Kull settur il-President, il-Kummissarju, il-Kummissarji l-oħrajn kollha fil-pubbliku stqarrow illi s sigurtà tal-ikel miex xi ħaġa li nistgħu ninnegozjaw fuqha l istandards tagħna mod partikolari meta mqabla ma' aspetti kollha li kienu iktar vitali għall approċċ tagħna, jiġifieri nqas ta' użu ta' ormoni fil-produzzjoni tal-ikel, il-użu eh, eh, mhux diskriminat tal eh, trattament bio għal dawn il-prodotti u regoli tagħna fuq il-bioteknoloġija mhumiex se jkunu f'periklu Fit-test tagħna hemm prinċipju importanti ħafna li huwa maqsum ukoll ma' l-Istati Uniti ġifiri, li żewġ partiti jirriżravaw id-drittijiet tagħhom skont l-impenji skont il-ftehim ta' WTO biex jiddeċidu fuq livell adattat ta' ħarsien għas-sigurtà tal-ikel. Walek nala, President, billi nirringrazzjakom ta' din l-opportunità Aħna konvinti miex l-aħħar opportunità biex ninteraġixxu mal-Parlament u ma' soċjetà ċivili u din hija l-pożizzjoni tagħna biex nipprovaw eh, nassigurakom illi maħniex qed nibbaxxew eh, il-sandal sana mhux il jilbaxxew xejn. Grazzi. Muchas gracias. għajotra trajn. Grazzi ħafna, hemm interventi oħra minn naħat tal-Kommissjoni. Is-sur Lutz Kjoġbok. Grazie ħafna, President, xi kummenti oħra eh, wara dak li ntqal mill-kollega l ewwelnet dawn in-negozjati huma ibbażati fuq mandat, mandat li jingħata mill-Istati membri lil kummissjoni Ewropea, il-mandat illi huwa wieħed pubbliku u illi eh, barra minn hekk kien waħda mill-proposti tal-Kummissjoni li dan il-mandat ikun pubbliku u hija hemmhekk kull ċittadin jista' jħares lejn dan il-mandat negozjat u jara eżattament x'inhu huma id direttivi ta' negozjati ta' din il ta' dan il fejim aħna nafu x'suppost ninnegozjaw u mux suppost ninnegozjaw. Il-tnaqis um, tal-standards tagħna mhumiex parti mill-mandat u hija mm, waħda mill-istruzzjonijiet dan għall-Kummissjoni aħna qatt ma nikkonsidrawha din il-ħaġa u ħafna mitħassib illi semma is-sur Kram fil-fat e, e, aħna nafu xuxin tajjeb e, huma definiti bħala mhux sostantivi Nishtiq eh, insemmi u kol illi negozjati tal-kummerċ isiru fil-kuntest jew abbażi ta' dak li kun seħħa fil-passat. It-tip mumiex kompletament ġodda, edin jibnu fuq prassi ta' politika ta' 50 sena, esperjenza li aħna għanna u kol fiftejimi toħra, l-ftejim ta' għana l-FTA tal-Korea per eżempju, u il-negozjati tagħna illi aħna għamilna ma' mal-Kanada illi il testijaw tiegħu fuq l-internet u kulħadd jista' fil-fatt jaraha. In-negozjati ta' titi padhom għaddejjin m'għandniex test aħari u dan e, wasanni għal punt ta' trasparenza li ġa semma wkoll mill-kollega tiegħi. it trasparenza hija importanti ħafna għall-Komissjoni ta' Juncker, it-trasparenza hija priorità wkoll għall kummissarju tal-Kummerċ Sinjura Malmstrom fil-25 ta' Novembru il-Kummissarju ħarġet fil-fatt komunikazzjoni dwar it-trasparenza fit TTIP li qed issemmi il-passi e, fid-dettall tal-Kummissjoni dak li tiġa tieħdu ħajjittieħdu e, biex ikun hemm anke aktar trasparenza. U um, Bħala effett dirett u implementazzjoni diretta fis seba ta' jannar il-Kummissjoni bdiet tippubblika il-dokumenti kollha ta' negozjati li tiġa e, e, e, referejtu għalihom li huwa passi li qatt ma sar qabel fl-ebda negozjat ta' kummerċ ieħor li għamlet il-Kummissjoni jew li xi li saru minn xi tagħna. Aħna interessati li nispjegaw b'mod ċar dak li qegħdin ninnegozjaw u dak li rridu niksbu ukoll f'dawn in-negozjati negozjati u kif qal il-kollega tiegħi hemm evidenza ċara qed nippubblika wkoll istasja ta' dokumenti illi eh, jaddu għal Parlament u għall-Istati membri biex bekk kull ċittadin Ewropew jista' jara eżattament aħna x'qegħdin nibatu lir rappreżentanti tagħhom għandna website iddettaljati b'ħafna informazzjoni li tmur lil in mit-test tal-negozjati imma hemm ukoll test ta' spjegazzjoni għal dok li mhumiex eh, speċjalisti fil-kummerċ, anka minna dialogu soċjali li fil-fat ikun hemm ta' nies li jattenduh u dan ikun pala debriefing jew pre-briefing jew eh, eh, laqat oħra anka hemm grupp illi ilu waqqaf minn Ottubru tal-2013 li jiġbor flimkien il-partijiet kollha tas-soċjetà ċivili u il-kwistjonijiet li jolqtu l soċjetà ċivili jiġu negozjati fil-fatanka emmek. U xaħġa oħra li hija aktar importanti hija li aħna għandna bib miftuħ, politika ta' bib miftuħ ma nagħtu l-ebda ċess privileġġat li l-ebda grupp la ta' negozjanti la taħat kull min huwa interessat għandu aċċess ugwali għall-informazzjoni li jkun hemm għand il-Kummissjoni. Nixtieq nirreferi għal żewġ punti oħra li semmu Mistur Cohen il-kooperazzjoni regolatorja il-Kunsil tal-Kooperazzjoni Regolatorja hija parti mill-proposta tagħna fuq kooperazzjoni regolatorja fil-TTIP u jiena nistidinkom biex ikkonsultaw il-test ta' negozjati tal-Unjoni Ewropea li aħna pubblikajna anka biex araw l-evidenza ċara li aħna ipproponejna kooperazzjoni eh, korp ta' kooperazzjoni ġifieri għal dan eh, dawn ir-regoli mal istati Uniti illi Mandu lebda eh, setat tal-deċizjonijiet huwa biss forum ta' kooperazzjoni u fl-aħħar net u mhux lanqas imma fuq il kustjoni tal-ħarsin ta' investimenti u anka eh, eh, il-possibilità tal-investituri illi jsibu rezoluzzjoni jiet għat-tilwim, ma nix insem narafkom li għada punt fl-agenda u ħajkun hemm isra Malmstrom eh, fejn ħatkun qed titkellem dwar eh, il-dispute settlement fil-rigward tal-kapitlu ehm, tal-TTIP marbut ma' dan. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna. Nadi il-kelma lill koordinaturi Grazzi ħafna, President u grazzi sur kram tal-li ta' fosna. Jiena kontet nittama li konna ferm iktar petizzjonanti illum għax irċevejna xi 30 petizzjoni fuq soġġetti differenti. Imma jiena kuntent li qiegħed fosna għax ovvjament interessat punt importanti ħafna. Daw l-aħħar ġimgħat jiena parteċipajt bosta laqat fuq dan is-suġġett persuni differenti li kienu abbozzaw l-opinjonijiet f'kumitati differenti għax issa jidher illi kull komitat ta' din il-kamra se tagħti l-opinjoni fuq it-TTIP, ġifieri aħna qegħdin naħdmu ħafna biex nindirizzaw dawn l-elementi kollha dan it-ħassib kollu għax ovvjament huwa importanti li konna l-informazzjoni kollha għalikom biex tiskopruha imma il-kwistjoni tiegħek mhijiex l-unika waħda l-petizzjonijiet li nirċevu trattaw suġġetti bħal kwalità tal-ikel, l-autodeterminazzjoni digitali, trasparenza, l-impatt ekonomiku fuq l-ISDS u għalhekk hemm bosta suġġetti ma nixtieq infakrek illi Aħna għanna żewġ għanijiet ewlenin bħala komitati tal-Unjoni Ewropea l-jum fin-negozjati ta' TTIP l-ewwel net biex naslu għal ftehim eh, kummerċali bilanċatu raġonevoli mal-Istati Uniti u eh, neħu daw il-dazzi eh, u jkun hemm progress lejn għarfin reċipruku ta' standards tal-prodotti tagħna. U għalhekk dawn huma l-għanijiet ewlenin imma Iktar importanti minn hekk, matul istqarrija taftu fil-Parlament Ewropew fl-Ulju li għadda, il-President tal-Kummissjoni Ewropea stess għamela ċara taqs il-kristall illi l-Ewropa miex qed sakrifiċċji għamel, tagħmel msettati bħala Eh, kif nistgħu ngħidu minn flok eh, tagħti xi vantaġġ kummerċjali waħna mbagħad innaqsmu l-valuri eh, tagħna. Anzi, għalih is-sigurtà u l-ħarsien tal-ikel u tad-dejta personali taċ-ċittadini mhijiex ħaġa li jistgħu jinnegozjaw. U għalhekk din hija l-pożizzjoni tagħna ċara u tonda. Imma aħna osservajna wkoll f'dawn l-aħħar xhur id kummissjoni Ewropea għamlet sforzi kbar ħafna biex tiżgura ruħa li dawn negozjati jisiru f'spirtu ta' fiduċa reċiproka u trasparenza. U fid-daw ta' diskussjoni tal-lum, dan jottu kol. U għedin naraw il liktar iktar affarijiet importanti bħal per eżempju eh, l-ormoni, il-leġislazzjoni fuq il-GMOs, dawn il-negozjati u kol isiru u aħna u kol, ovvjament, se nżommu sot biex nżommu ma l-istandards ta' sigurtà tagħna. l kummissjoni Ewropea minn ħna li ieħor indirizza il-Parlament Ewropew fuq il-proċess tan-negozjati u l-progress tagħhom u qed nifhem dawn huma negozjati mill-iktar trasparenti li qatt kellna sissa. Ovvjament, se nkunu attenti u kol matul il-fqija tal-proċess tal-negozjati imma jina nista ngħid li jina sodisfatt. Però jina l-estate l-opinjoni tiegħi u se nkonna niżguraw ruħna illi dawn il-kwistjonijiet jidru nkunu prezenti u nixtieq -l, lil gruppi politiċi oħra l-koordinaturi oħra biex li l-ismijiet ta' shadow rapporters biex jina nkun nista' niskeda norganizza laqat qabel il-pawza għall-lajt. Biex hekk nkunu nistgħu niddiskutu din l-opinjoni fid-dettall. U dan għas-sodisfazzjon tagħna il-kol. Grazzi ħafna tal-li jataw fosna. Grazie, signor Vallessa. E, eh, mm, signor Reda. No, signora Herrera. Adelante. Ja, vielen Dank. Grazie. Grazie ħafna. Tali għedin tres u din dan il-komitat din il-petizzjoni fuq TTIP. Kontent. Anzi kontenta ħafna illi għedin nitkelmu fuqa, però smajtx kummenti minn tal-Kummissjoni. Illi ma tantx jirriflettu l-kontenut ta' din il-petizzjoni. Il-petizzjoni mhijiex fuq l-standards Ewropej li huma wala illi qed jiġu sagrifikati għal skapitu ta' ftejjim ta' kummerċ, iktar hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq prinċipji fuq demokrazija bil-mod ta' kif nistgħu anka noħorġu f'tejmiet indipendenti fil-futur. Anka fil-qasam tal-ASDS illi u kol semma dan din il-kwistjoni tal-kontroll parlamentari, kwistjoni li nħabtu maħħa, eh, nħabtu uċna maħħa fil-futur. U għalek, hemm ċerta possibilità li xi ħaġa bħal din isseħħ meta jkollna t-TTIP jekk il-mandat ta' negozjati nagħmluh pubbliku eh, tkun xi ħaġa verament importanti, però anka jekk dan iseħ jekk ikun hemm testi tal-negozjati oħrajn irridu nħolqu iktar pressjoni fuq l-Amerikani biex inkunu ċerti l-proċess ta' negozjati jkunu trasparenti. Proċess illi n-nis jistaw jafdaw. għaliex bħalissa jidher li ma tantx hemm fiduċja meta tqis il-petizzjonijiet kollha li għandna qudiemna. Naħseb li l-iskużi li qegħdin nġibu favuri trasparenza hawnhekk ma tantx huma b'saħħithom u għalhekk aħna fil-Parlament irridu nif, anzi, irridu nifmu iktar l-interess pubbliku li hemm wara dan is-suġġett. Grazzi, Signora Rubas. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena smajt lill-Kummissjoni meta nitkellmu fuq il-trasparenza, eżattament fuq xi qed titkellem. Hawnhekk qegħdin ngħidu li hemm anzi jista' jkun hemm aċċess għal dokumenti ta' konsolidazzjoni tista' tista' tieħu fotokopja u tagħmel xi noti dik trasparenza tista' tista' tħares u ma tagħmilx kopji. Din hija eh, trasparenza. Jiena Allura jiena laqas biss nista' nqabbad il-koordinatur tiegħi biex jagħmel fotokopji. Dik hija t trasparenza meta niprofaw nispjegaw li ċittadini tagħna li m'hemmx aċċess għal dawn id-dokumenti eh, għas l-assoċjazzjonijiet ma nistgħu nispjegawlhom kif ħan iddefendu il-pożizzjoni tagħkom. Ovvjament, l-qasbi se tinsemmaw il-kwistjonijiet marbuta mal-GMOs, per eżempju. fl-Ewropa aħna nsegu il-prinċipju ta' prekawzjoni ġifiri kull molekola tiġi indirizzata għal raġunijiet ta' saħħa. Pero nafu illi il-mod li ta' kif qegħdin naħdmu issa hija kompletament differenti. Iva nistaw namlu diskussjoni, namlu t-tikettijar tal-GMOs. Fl-Amerika hemm GMOs kull imkien, hemm kontaminazzjoni tal-GMOs. Kif ħan imponu dan, dan l-ikel fuq l-Istati Membri tagħna meta nimportawhom? Situazzjoni kompletament differenti. Fuq s-sigurta tal-ikel. Fl-Istati Uniti Em, per eżempju, eh, problemi ta' radjazzjoni marbuti ma' xi tiġiġ imrobbija fl-Amerika. din it-tip ta' radjazzjoni tintuża biex jinħel il-tiġi jinħelsum il-batteri. il U din it-tip ta' radjazzjoni ma jidhirx li għandha xi benefiċċji partikolari, ma nix provi għall-inqas li din hija ta' benefiċċju għal ċittadini, anzi tista' twassal għal xi problemi tas-saħħa. Allura aħna eżattament fejn qegħdin fejn għandha x'taqsam is-sigurtà tal-ikel. Prima pożizzjoni sa nkunu, mbagħad fuq il-mediċina jekk inqisu kull fejn tas-sita mal-Kanada x'qegħdin nagħmlu hawnhekk il-farmaceutiċi edin edin jimponu li konna eh, estensjoni li biex ma nużawx il-medicina ġenerika. Pero għadin situazzjoni differenti għaliex il-leġizazzjoni fil-Kanada hija kompletament differenti minn tagħna. Mela meta inħarsu lejn dan il-ftehim ma nistax nara eżattament eh, xan għamlu bħala beneficju, iktar ħankun għedin natu beneficju l-kumpaniji gbar u l-intraprizi l-gbar. U fuq l-ISDS kena 50.000 risposta għal din l-attività ta' konsulenza, kena ħafna risposti simili, pero eżattament xini l-istampa li qed toħroġ tagħna għana bħala MPs u jekk inħarsu lejn industrija, il-laboratorji u entitajiet simili dawn jattakkaw lill-Kummissjoni. Għaliex aħna għandna leġiżlazzjoni li tippermetti dan. U dejjem nġibu l-iskuża tal-konfidenzjalità tan-negozji. Din hija it-tip ta' relazzjoni li rridu nibnu aħna mal-Amerika. Anka il dawn l-attakki li qegħdin isiru kontra Franza fejn il-verdett inqata kien hemm tliet imħalfin u għalhekk Franza titħallas. intom għandkom mandat mill-IFDS u in. B'dan il-mod it-titib sa mhux ħajaddi. Għaliex hekk mhux ħankonna l-ebda tip ta' ħarsin dan mhuwiex il-kuntest. Għaliex B'dan il-mod nkun qegħdin noħolqu iktar leġiżlazzjoni vinkolanti minħabba tal-Istati Uniti. Grazzi ħafna, Eleonora. Eh, dunque, Grazie anche per eh, la presenza qua del, del petitioner. Eh, ħafna eh, l-kelima ta' qabel nix infakkar fil-petizzjonijiet li aħna nirċivu li jirriflettu it-tħassib ta' ċittadini u eh, teżisti u kol anki hemm tentativ ta' inizjattiva ta' ċittadini Ewropej illi ġiet irrifjutata min-naħa tal-Kummissjoni u dan importanti li nfakru imma xorta waħda mill-kampanja għaddejja u nġabru anka' minn aktar minn miljun firma u l-argument huwa importanti ġifiri irridu nisimgħu it-talbiet li qegħdin jagħmluna ċittadini u anka minħabba li dan it-trattat qed jiġi preżentat lilna tala is-soluzzjoni għal kriżi e, daqs li kieku u e, li ħajġibina biss benefiċċju ħolqien ta' passijiet ta' xogħol mentri l suġi tal-impatt li saru e, E, e, e, il-żieda fil-GDP hija bista ta' xi 140 euro kull familja fis-sena. Ġifieri din l-armonizzazzjoni tar-regolamenti tagħna illi anka għati morru minn punt ta' tluq fil-kasa l-Europa mill- mill-punt tal-prekawzjoni mentri fil-rigward tal-Amerika l-affarijiet huma huma bil-kontra l-ewwel eh, titpoġġa pereżempju l-kimika fis-suq mbagħad jiċċekkjaw jekk hix tajba jew le. Jiena ma nistax nifhem għalhekk eżattament li ma kamp ta' armonizzazzjoni ħankunu nistgħu inqablu magħna nix inkun naf eżattament jiena fuq din il-mejda ta' negozjati fuq xiex qegħdin jaħdmu. U eh, sissa nafu ftit fil-fatt fil ma nafux eżattament xem fin-negozjati ħafna drabi e, e, e, tippreżentaw biss il-pożizzjoni tal-Ewropa, ovvjament li aħna minnaħa tagħna għandna din il-perspettiva ta' ħarsin, għax għandna tiġar dawn l-istandards li huma għoljin bizzejiet kif anka fal fakret revazi anka lefsa stessa għanda affarijiet li huma oskuri li mhumiex ċari u anka dan l-aspett irridu niċċaraw imma is-soċjetà ċivili għandu ikolla dritt eh, u rwol fondamentali f'dawn il-ftehim imma m'intomx qegħdin tqisuha eh, biżejjed għall-inqas issa u il-Digitrade eh, fil-fat kellu ħafna aktar minn mit laqa mal-lobbyisti minn wara, wara l-kwinti, mentri ma kellux l-istess eh, tizza laqat mal-NGOs, anka l-medjatur, l-Ombudsman Ewropa huwa imħaseb ħafna huwa qal il-livell ta' aċċess għall informazzjoni varja skont min huwa l-kellimi u skont x'inhu l-interessi u dawn huma mhumiex aċċettabbli għalina. Fl-aħħar net Eh, nix insemmi u koll il-klawzola tal-SDS li hija eh, perikola li għattimina u koll sovranità tal-istati membri u dan huwa punt u koll iħor illi illi eh, huwa marbut ma dan it-trattat li jina fil-fema tiegħi huwa kompletament fallut. Grazie, signora Presidente. Bueno, de nuevo soy yo la que va a intervenir en nombre de otra compañera. No te fuiste a Panamá, pero... Grazie ħafna, President. Iva, mela, ħen provaw eh, naraw xaħġa kif rabta ma dak li qalu wkoll il-kollegi tiegħi. Eh, jina jina nixtieq ukoll nirrispetta l-pożizzjoni. Mela, l-ewwel net nixtieq eh, nifraħ li l rapporter tal-pozizjoni tal-rapport tiegħu nistgħu naċċettaw. U fuq il-suġġett tal-petizzjonant eh, li qed jitkellem fuq dan il-ftehim u nista' ukoll nilqa' it-ħassib tiegħu imma nixtieq ukoll ngħid illi hemm punti li aħna nkonsidrawhom importanti. Nibda billi ngħid illi lan tal-ftehim tat-TTIP huwa l-investimenti tkabbir fl-Unjoni Ewropea biex ikun wieħed regolat, ikun wieħed gvernat. U emson niftakru dejjem illi lan tal-Unjoni Ewropea li jena naqbel miegħu mija fil-mija huwa li jkun hemm standards adegwati tal-protezzjoni tal-valuri li aħna ovvjament naqblu fuqhom il-koll. Dan huwa importanti ħafna. U naħseb ukoll illi dan irid ikun il-qofol tax-xogħol parlamentari tagħna tafu illi ftejim ekonomiku li huwa ta' transcendenza kbira ġifiri bħafna konsekwenzi f'dan din id-dinja globalizzata, per eżempju fid-dawlet tagħmel iċ-Ċina u ukoll fil-partijiet kbar tad-dinja hemm bżonn illi l-Ewropa ikollha posta importanti ħafna fil-kummerċ internazzjonali U għalhekk huwa importanti l-ftehim mal-Istati Uniti. U għalhekk eh, l-grupp soċjalista għan l-pożizzjoni tagħna hija ċara aħna nappoġġaw dan il ftejim imma mhux kull tip ta' eh, ftejim hekk kwalunkwe imma ma rridux illi ovvjament dan jolqot affarijiet eh, per eżempju il-drittijiet tal-ħaddiema, is-saħħa, l-ambjent dawn huma kollha bandiri ħomor għalina. Da għanna bżon liberalizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi ma rridux li naħmu kontra eh, l-drittijiet eh, tal-ħaddima tagħna, ġifieri hemm dawn ir-red lines, dawn il-bandieri eh, homor. Kif kontet najt, u għalek naseb kifat fil-bidu, naħseb kun nistaw morru għall-aħjar. U għalek nistaw najdu anki fid-daw ta' trattat ta' Lisbona u t-titat, setat bħala Eh, dak li huwa l-ftehim ta' dan it-trattat kummerċali. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan huwa dan it-trattat għandu natura imħalta u anki dħul fis-seħħ jiena kalmani għax nafs naf illi se jkun hemm approvazzjoni tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew u tal u għalhekk tal-gvernijiet tal-istati membri, 28 stat membru, u għalhekk se jkun hemm id-dibattitu, se jkun hemm il-ħira ta' kontroll, ta' verifika u ukoll dan se jkun il-każ biex inkunu nistgħu naħdmu mod trasparenti. U le kif tafu l-ewwel round ta' negozjati fl-Ulju tal-2013 u nixtieq ngħid illi Issa wasalna f'in hawn għalhekk hemm ħafna negozjati għaddejjin u għalek f'kull round l-Unjoni Ewropea tinforma dejjem l-Stati membri, il-Kunsill, il-Parlament u f'mejju huwa previst il-Parlament Ewropew tgħaddi risoluzzjoni fuq dan l-istat attwali ta' TTIP. U konkretament jiena ma nixtieqx ngħid bekk illi nikkonsidraw jem liktar trasparenza dan il ma jkunx hemm, liktar trasparenza f'dan il-ftejjem jista' ikun hemm, imma F'dan il-kuntest naħseb illi bżonn nkunu nafu l-mandat tal-negozjati, forsi dan kien żball u dan laqat ħafna l-opinjoni pubblika u forse jaraw it-titib bħala xi ħaġa illi qed ċekkilaw negozjati. Imma qed ikun hemm aċċess għall-informazzjoni mhux biss bħala koordinaturi, imma aċċess ukoll għall-informazzjoni u għal dokumentazzjoni kull membru tal-Kumitat irid ikollu dan l-aċċess anki mħabba l-konfidenzjalità, il-privatezza. Ċifiri jista' jkun hemm iktar trasparenza fil-ftehim tagħna imma hemm irrida biex ikun hemm iktar trasparenza u inkomplu għaddejjin biex iva jkollna l-iktar għamla trasparenti possibbli. Hemm kif kont qed ngħid hemm il-grupp ta' ħidma għaddej fitar illi wkoll qed jitkellem mod konkret fuq it-trasparenza u anki fuq l-arbitraġġ kif ġim semmi qabel. Anki għal dawk li ma taħfidita għaddejjin eh, kien hemm diġà eh, miet ta' eh, firem favur l-arbitraġġ u għalhekk jiena naħseb illi din ir-rotta li badna mill unni Ewropea mhuwiex mhijiex u hija favorevoli u nista tisalvagwardja is savanita tal-Istati membri għax hemm l-interess li inħarsu s-sigurtà tal-investiment fl-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, jiena nixtieq ngħid biss illi e, nifraħ l-proposta tal labosta opinjoni tal-rapporter u nġiba tal-petizzjonanti u nkun nistgħu naħdmu iktar għal trasparenza biex fl-aħħar mill-aħħar hekk ikun biex hekk ikonna ftehim kbir kummerċali biex inkunu nistgħu nħarsu l-istandards tagħna fl-Unjoni Ewropea. La Komissjon kien volbira intervenir. Grazzi ħafna, l-Komissjoni tixtieq tintervjeni. Thank you, Ms. Chair. Grazzi, President, jina xtaqt insemmi, indura xie punti illi isemmu, anka l-kollega ħat itkellem dwaru l-like, il-sigurta fl-like u l-standards tal-like. L-għennet, jina semmejt illi dawn il-negozjati mhux qed isiru f'vakum. Jiena nixtieq nisħaq fuq dan il-punt. Il-mandat huwa wieħed ċar, jiġifieri il-mandat tal-Kummissjoni u xi post in-negozja. L-isfond huwa ċar, lan ta' dan il-fejjim huwa ċar anka fir-rigward tal-potenzjal ekonomiku tiegħu u anka f'termini tal-valur strateġiku. Min issa noqgħod nerġa' nirrepeti dawn il-punti kollha It-tieni punt, kontroll demokratiku. Irridu nkunu ċari dwar x'qegħdin fuq xi qed nitkellmu dan huwa sejm eh, kummerċali. Aħna na mandat ninnegozjaw fissem l-istati membri u meta dawn in negozjati jiġu konklużi, allura ir-ratifika formali, il-proċess eh, eh, jidħol fis-seħ mal-istituzzjonijiet kollha tal-istati membru anke ta' dan il-Parlament innifsu. Jiġifieri intom u l-kollegi ħajkolkom l-aħħar kelma fuq dan il-ftehim din hija xi ħaġa ċara u għalhekk jiena ma nistax nara eżattament din il-kustjoni tal-kontroll demokratiku barra minn hekk aħna maħniex qegħdin nistennew sal-aħħar tan-negozjati biex ninformaw lilkom u lill-kollegi tagħkom. U eh, aħna fil-kumitat inte u kol aħna spjegajna l-onorevoli membri membru semma il-grupp ta' monitoraċ illi sar fil-Komitat Inte illi eh, qed eh, segwi negozjati għandhom aċċessa dokumenti qed iħarsu li jiddettalu u huma ikollhom id-debriefings il-pre-briefings għal kull round issir u għal kull punt li jiġi diskossa. Iġifieri il-Konsol Demokratiku hemmhekk qiegħed u intom u il-kollegi ta' fil-fatt għandkom l-aħħar kelma f'dan ir-rigward. Xtaqt iċċara u kol il-kustjoni tal-mandat minħabba illi il-Komissjoni ma publikax il-mandat, il-mandat huwa dokument illi huwa eh, eh, il-sidinti u ma l-istati membri, aħna jna nejdu li dan il-dokument għandu jiġi i-publikat, il-Kunsill għal-ewel ma xtaqx jagħmel dan, id-deċiżjoni ħarija jafiden il-Kunsill, il-Kunsill eh, qed iqis din anka kif għamlu f'negozjati oħra illi intom edin eh, segwu ġifiri anka dawk ta' tisa. L-Ombudsman Ewropo u s-suror Rajli fil-fat eh, laqa il-livell ta' trasparenza eh, ta' dawn il-qat u għarfet ukoll il-fatt illi dawn il-negozjati internazzjonali għandhom bżonn ċertu konfidenzjalità U il-kustjoni hija li wieħed irid isib il-bilanċ adattat bejn li wieħed jagħti l-informazzjoni u li nuru u e, li nippubblikaw it-test kemm jista' jkun ma fl-istess waqt li nżommu wkoll il-konfidenzjalità li għandna għandna bżonn biex negozjaw f'tejjim e, tajjeb li jkun fl-interess tal-Unjoni Ewropea. U nixtieq e, jiena nirrifjuta wkoll l-isqarija li saret li hemm xi ħaġa xi raqat privileġġjati. l bib huwa miftuħ għal kull ħadd id-Diġi Santa jista' jikkonferma dan ukoll. Kull grupp u kull ċittadin u kull assoċjazzjoni kemm jekk hija NGO, kemm jekk hija Assoċjazzjoni ta' Negozjanti għandha l-istess aċċess għall kummissjoni Ewropea. Fl-aħħar net ma mhux lanqas u din ix insemmija dwar il-ħarsin tal-investiment ta' SDS dibattitu għada kif qed tilkom tiġà il-kussjoni ta' fuwa nixtieq ngħid moċċari li l-konsultazzjoni li ġiet immexxija hija l-bażi ta' xogħol tal-ġejjin aħna. Ħarisna lejn ir-risposti kollha li kellna 140 risposta ma rifjutajna l-ebda waħda minnhom u madniex illi eh, aħna qegħdin nirrifjutaw xi minnom. minnhom. Aħna lej kollha ħarisna ħadna l-idejat li kien hemm il-proposti li hemm il-mod ta' kif nistgħu nimxu il-qudiem, is-suġġerimenti ta' titjib li Eh, fil-fat juru erba oqsma u dawn l-oqsma u oħrajn ħajkunu qed jiġu diskussi mal-kumitat tal-industrija hawnhekk fil-Parlament u ħan nippruvaw nsibu definizzjoni biex nagħtu definizzjoni għal pożizzjoni tal-Kummissjoni. Il-kollega mid-Diġi Sante forsi tixtieq iżid xi ħaġa wkoll. Grazie ħafna sinra President, fil-qosor ħafna, xtaqt insemmi xi punti oħra. Illi saru minna tal-udjenza. Il-prinċipju ta' prekawzjoni bħalma edna aħna mhux ħanbidlu il-pożizzjoni tagħna fuq din il kwestjoni din qiegħda fit-test tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Għalkemm l-Amerikani dan ma jarfuħx u ma wkoll japplikaw dan il-prinċipju għal l-esportazzjoni tagħna. tikom eżempju. Per eżempju, kriżet pal prosciutto di Palma, għandhom ostakli għall-esportazzjoni għaliex eh, dawn japplikaw il- xipu ta' prekawzjoni fejn għandax taqsam din it-tip ta' esportazzjoni. L-Amerikan u laqqas eh, aħna minna tal-Unjoni Ewropea maħna san bidu l-pozizjoni tagħna fuq dan il-prinċipju naħseb illi hemm xi joqsma fejn nistgħu ntejbu l-aġir tagħna fil għafas regolatorju li għanna diġa jekk nqisu it-tlet oqsma li huma iktar evidenti, ġifiri il-GMOs u trattamenti antibatterjali kif ukoll ormoni, hemmhekk huma oqsma fejn nistgħu nirriflettu aħjar għal benefiċċju tal-ċittadini tagħna, speċjalment fuq trattamenti. Dan ifeħ skont anzi jekk dan iseħ skont l-approċċ tal-Unjoni Ewropea, eh, nkunu qegħdin nagħtu ċerta benefiċċju il-produzzjoni. Il Anka per eżempju fuq nuqqas ta' kontaminazzjoni fuq il-laħam ta' tjur. Aħna nejdu li dan ma jseħħx, pero jekk inħarsu lejn naraw il- eh, għanna 200.000 kas ta' antirobakter u dan jista jitlaqal 9 miljon kas illi jista jiswa bejn biljun 5 biljun euro biex, biex nikuraw din il-problema. Dan ifisser illi sistema tagħna hija perfetti kellha fil-qafas li għandna bħalissa anka bażi tal-opinjoni tal-EFSA li kif ta' fuq hija bbażata fuq mm, prinċipi bħal indipendenza. Jew inkella inħarsu lejn kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni tas-sigurtà tal-ikel tagħna. Dan huwa tip ta' proxenna ikonna fil-anzi qabel qabbilna il-Kanada kif ukoll mal-Istati Uniti. Xi ħaġa li pubbliku jista' jserraħ moħħu fuqha huwa illi aħna qegħdin naġixxu mal-Istati Uniti bl-istess mod jew nkella simili ħafna għal mod ta' kif aħna ndirizzajna l-Kanada. Anka fuq is-sigurtà tal-ikel aħna għandna ftehim veterinarju mal-Istati Uniti bħalma għanna mal-Kanada mill-1999 aħna qegħdin naħdmu mal-Istati Uniti fuq din il-kwestjoni b'mod strutturali u għinna namlu dan għal iktar minn 15 sena dak li għamilna mal-Kanada għanna l-intenzjoni illi nirrepetuħ mal-Istati Uniti. Din kienet il-regola il regola li segwejna u li jridu namlu trasposizjoni tagħha fil-kapitlu eh, fitosanitarju. Dan il-kapitlu il jiġbor fih l-aspetti veterinari kif ukoll dawk fitosanitarji. importanti ngħidu wkoll koll illi hemm iktar opportunitajiet mill-riski. Fl-Istati Uniti il-permess ta' TTIP nistaw namlu, anzi jamlu esportazzjoni tal produzzjoni tagħhom tal-laħam għaliex għandhom regolatorju iktar wiesa. Aħna minnaħa tagħna ma ma nistawx nesportaw eh, prodotti bħal bajt per eżempju anka il-laħam ta' ċanga jew inkella l-laħam tal-mos jew minnaċ. U jista' jkun li nieħdu kważi kważi bejn 10 u 15 sena biex noħolġu qafas regolatorju li jippermettilna nagħmlu dan. U Għalhekk ejja niftakru illi hawnhekk lum il-ġurnata għandna stati membri li kompetu ma' xulxin biex ikun jistgħu jesportaw il-prodott tagħhom għall-Istati Uniti. Aħna l-qegħdin nippruvaw nagħmlu hawnhekk huwa li konna ftejn bejn żewġ bloks l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Però nirrispettaw ir-regolamenti taż-żewġ naħat. Biex nikkonkludi, il-riski edin nil-qawa kważi ma jizistux, kif tistaw taraw għanna storja ta' 15 il-sena bil-mod ta' kif aħna tkellimna mal-Istati Uniti u kif ukoll mal-Kanada, din hija il-mod ta' kif aħna għandna l-intenzjoni illi nimxu għax dan huwa l-qafas regolatorju tagħna u ma nistgħux naġixxu lil minnu anka fin għandhom xaqsmu il-relazzjonijiet bilaterali ma l insieba kummerċjali tagħna. Grazzi. Grazie alla Komissjoni. Grazie ħafna lill kummissjoni u minnaħa tal-MPs ma nasibx dem iktar interventi u ngħaddi l-kelma għal żewġ minuti lill petizzjonant. Ek joġbok. Ja, ich möchte kurz zu dem Stellung nehmen, was die Kommission gesagt hat. Grazie sul-qosor biex nirrispondi l-Kommissjoni. Naħseb li din hija xi ħaġa disgustanti qegħdin naraw il-relazzjoni li għandha il-Kummissjoni mal-ċittadini tagħha. Għaliex kulħadd prova jaħbi kollox u mbagħad kien hemm kampanja ta' promozzjoni biex provaw ibiħunna TTIP u hekk qed jerġa' jsir issa qegħdin ngħidu li ta' passi tkunu trasparenti. Hawnhekk għandna xorta ġem dik ċerta privatezza għazza tagħmel kopji ta' dak li qegħdin tiddiskutu. ftit żmien ilu jiena għamilt petizzjoni oħra u għal xi raġuni din spiċċat taħt kwestjoni ta' protezzjoni tal-konsumaturi, però kif tistgħu taraw hawnhekk hawn kwestjoni oħrajn marbutin l-edukazzjoni, l-assigurazzjoni. Dawn huma oqsma li mistawx jiġu armonizzati anka minħabba l-prinċipju ta' prekawzjoni anka fejn għandhom xaqsmu il-drittijiet ta' l-awtur. Fejn is-sistema hija kompletament differenti bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Jiena kont fil-konferenza ta' partit interessati f'Washington u smajt kif Mm, provat timbih din din l-idea ħafna drabi vantaġġ tal-kumpaniji. Jekk tipprova tqabbel dan kollu mal ftehim li għandna mal-Korea ta' isfel, anka fejn għandha x'taqsam il-kummerċ fuq l-internet, kif qed nipprovaw eh, tbiħħu dan il ftehim iktaħat u resistenza mill-pubbliku u mhuwiex ta' sorpriża li ħafna NGOs qegħdin jikkommentaw moċċar ċar ħafna kontra it-TTIP. Din hija xi ħaġa li tinvolvi partit interessati u li mhumiex trasparenti. Grazzi, petizzjonant. Grazzi fil-qosor, mela bejn il-Kummissjoni u iċ ċittadini hemm il-Parlament. U aħna bħala Parlament sa anzi sa niġu mistoqsija jekk aħna hux sa naċċettaw dan il ftehim ħarsu lejn dan il-korp li huwa elett mod demokratiku u li mhuwiex sa jaqbel ma' ftehim jekk dan ma jkunx ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tiegħu. Grazzi. Grazie, ħafna. Mela issa għanna din il-proposta. Se nebatu l-petizzjonant wara il-votazzjoni fuq l-opinjoni tal-Komitat Peti u il-rapport se nebatu l petizzjonant din id-dokumentazzjoni kollha kemm un u mbagħad meta jkun hemm approvazzjoni eh, eh, tal-petizzjoni mbagħad nagħlqu. Il-kalendarju huwa 23 ta' Marzu u l-votazzjoni fil-peti fil-26 ta' apri un bat flinte u previst għal Mejju. Se naraw il-kalendarju biex naraw liktar l-interessan il-Komitat Peti. U kif rajna u koll kalendarju tal-emendi għal Peti kif għadna 23 ta' marzu un bat kif għadna bat 26 ta' april Mbagħad wara dawn il-votazzjonijiet fil-Komitat Peti se nibgħatu l-petizzjonant dokumentazzjoni kollha kemmi tal-Komitat Peti u dokumentazzjoni wkoll tajter biex hekk il-petizzjonant ikollu l-informazzjoni fidejh. Mbagħad la derba ikun hemm l-approvazzjoni tal-opinjoni nibgħatu kollox lill petizzjonant Taqblu? u issa se nerġgħu nintaqgħu fit-tlieta u jekk joġobkom kunu puntwali biex hekk nkunu nistgħu nagħtu miktar ħin lill petizzjonanti Grazzi.